seduta. Ek memx kommenti fuq eh, dawn il ek memx kommenti fuq din il-lista nistaw najdu li dawn huma approvati. Il-kunjomi edin prezenti fil-dokument flimkien mal-presidenti jiena ħaniferma għati eh, uh, ġodda skont l-artikolu 73 tal-Parlament u ninforma u koll illi l-firma tal-pakett tal-komunikazzjonijiet se sir fil-plenarja fit-tlieta. Dawn l-atti se jkunu pubblikati fil ministra din is-seduta tal-lum u se jkunu għad dispożizzjon Jina u wkoll irċevejt